di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo, onorevole Annan. Issa għanna l-ewwel għall-ispjegazzjonijiet tal-vot is-Sur Hanan. Chiedo ai colleghi di defluire dall'aula. Ekk joġobkom, kollegi, jek daw kolla l ħajt il-qu ekk joġobkom kemm jista' jkun malajr. Is-Sur biex jagħmel dikjerazzjoni tiegħu. Grazie ħafna, Sur President. Jena ħassejt ħafna drabi li din il-kamra ma tantx hija f'kuntatt tajjeb mar-realtà. Imma per reazzjoni tagħha għal reazzjoni tagħha downgrade li n-nuqqas ta' kuntatt mad-dinja issa qed daħal f'neurosis klinika. Mhux biss rajna li l-grading mal-lura tal-pajjiżi soverani li huma parti mill-lura, imma anki il-fond ta' dawk li supposti ħalsu eh, eh, reazzjoni għawek bħal dak li ġara fil-palazz Eh, palazzi fl-Europa u għali jattu u d-neum. Issu maġara xej, menx problema. Eh, fej eh, qed jenajt li dak kienet sforz minnaħa tal-dinja anglosassona kontra l-Ewropa u u jeqrdu l-euro. Signori, memx alternativa għal fatt li wieħed għandu bżonn jitratta l-problemi li hemm ma tistax it-tajjeb it-tam it-temp billi ma tismax il-tbassir tal-temp. Bene, grazie onorevole Anna. Grazie ħafna, Sur Hanen, Sur Fox, jek Grazie ħafna, President. Dak l-għandu xaqsam ma l-konklużjonijiet tal-Konsil ta' xar li għadda jien nixtieq nagħmel il-punt li aħna f'din il-Kamra eh, għandna deluzjoni li naħsbu li aħna l-unika vuċi demokratika fl-Ewropa aħna nitkellmu ħafna dwar il-metodu komunitarju ma l-fatti għanna bżon nifmu li dan eh, trattat intergovernamentali huwa firmat minn 26 eh, gvern demokratiku li huma responsabbli lill poplu tagħhom.

il-gvern tiegħi ma jipparteċipax ma nħossu tiegħu dajba. Imma nisperaw li l-Eurozon ikollha sul suċċess biex ississib is-soluzzjoni l-problemi tagħha. Ma dan ukoll nixtieq ngħid li l-inklużjoni ta' riżoluzzjoni għal eh, financial transactions għax ma ħossux kienet xierqa dan huwa eh, attività ta' spazzjament. Aħna għandna bżonn nagħmlu l-Ewropa iżjed kompetittiva u mhux tadottaw iżjed taxxi li huma ta' dannu għad kabir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, jgħet il-President. Issa naddu issa għal-Sinjura l-Onorevoli Kolaska Bobinska. Nishtiq nitlob li l-Sinjura Kolaska Bobinska jkun għadawek le, mill-lider le. Allura l-Sinjura Swinburne le. Il-Signora e, Kolaska edha fil-kamra. Jiena nishtiq, nishtiq najt nixtieq nispega l spiegazzjoni tal-vota aħna konna qed nitkellmu fuq it-Trattat tal-Lisbona għal ħafna snin. U tħadimna fuq da riċentement u tħares u kellna diversi referendu u adottajniha. U issa minflok li qed nimplementaw il-dispożizzjonijiet ta' tat-Trattat tal-Lisbona ċerta gbarnijiet specialment dak ta' Franza u Ġermanja, għati provaw li jirtilaw minn ħafna bid-dispozizjoni ta' trattat ta' Lisbona, ġifri fi żmien ta' kriżi l-Unjoni Ewropea qed treġġa' lura eh, diversi kilometri, diversi snin, u din hija ħaġa li mhux tajba. Minn flok insaħħu l-komunità, l-approċċ tal-komunità qegħdin bil-mod il-mod eh, eh, Eh, nkissru l-istrutturi ta' wara Lisbona. Dan għannu ponuwa, grazzi. Essa l-onorevoli Swinburne, votazzjoni kontra l resoluzzjoni dwar il-ftejm intergovernamental, ma nivota kontra il-kontenut, imma l-Parlament ħa pożizzjoni fuq dan il-ftejm. Dan mhux trattat tal-Unjoni Ewropea u m'għandux jiġi trattat bħala tali din il-Kamra. Il-kriżi fl-Eurozona qed tkompli u jidher li ħafna mis-soluzzjonijiet li ġew offruti sissa minn regolamenti komplikati u strutturi finanzjarji iżjed komplessi ma kalmawx is-suq ftejim intergovernamentali jista eh, jkun iżjed sempliċi għal swieq biex jifmuħ jekk ikun hemm bżonn. Imma bħala l-aspetti iżjed importanti dan it-trattat huma ġiġa inklużi fis six pack fuq il-governanza ekonomika ma nara l-ebda valur li l-Parlament E, jitlef iż-żmien fuq dan il-ftehim. Jekk kem zem trattat intergovernentali biex e, l-Istati membri jirrispettaw dan l-impenji fil legalizzazzjoni sekundarja, allora qed naħlu żmien f'dan il-Kamra. Jekk l-Istati membri ma jabdaw il xulxin biex e, jirrispettaw dak li u fuq, ma nara kif il-legislaturi jistgħu jabdaw fihom, grazzi. Kollega, issa ngħaddi għal Sinjura Jaten Maki. Grazie ħafna President. Jiena wisq nibza li l-Unjoni Ewropea qed tipprova toħloq regoli li il-nies ma jridux jirrispettaw. M'hemmx fejn ngħidu li meta aħna għadna l-Unjoni Ewropea ħassir l-raġuni zed kompetitiv sal-2010 din ħagġa li mux ħanaslu għemmek, aħna verament edin l-len, edin ħafna taħt il-lanijiet għana. Unu nibza l-istati membri mux ħajkunu jistaw eh, l-oġġettivi li huma stabilixu. Jien naħseb li kellna bżonn nippreparaw programm li nkunu nistgħu nikkalkulaw nkejlu il-progress, nifokaw fuq it-kabir ekonomiku impigi u nżommu l-impigi li għandna l-Unjoni Ewropea ma taċ l-attenzjoni li hemm bżonn l affarijiet importanti ġvillu telimina eh, il-tax havens, dak huwa tip ta' ħaġa li għandha bżonn. Naddu issa għal-Sinjura Pitkanin jgħid il-President. Senta kija et... Grazie ħafna, President. Naħseb li punta eh, l-opinjoni tal-Parlament huwa importanti ħafna għax il-valur tal-Unjoni Ewropea fuq qabel kollox huwa li jipprepara leġislazzjoni jimplementa u u li tiġi rispettata forma eh, miftuħa u proċess demokratiku. Madana kollu, eh, Is-sitwazzjoni hija li diversi stati membru dbedu minn dal-prinċipju. Huwa importanti ħafna li aħna nreġġaw lura għal dak il-prinċipju ta' leġislazzjoni. il six pack, per eżempju, u, eh, kien leġislazzjoni oħra li għaddi u daw il parlamentu rridu nsegwu il-proċedura normali. Dak, dik eh, li jemżon minn stat membru. Naddu issa għall-onorevoli Saboska, signora Saboska. Grazie għavna, signor Sur President. Grazie għavna, President. Jena ma naqbilx mal fat l-qegħdin nieħdu mill-Istati membri id-dritt li jitrattaw ma' xurxin bħala msieħba fuq kustjonijiet ekonomiċi urġenti. Jekk aħna rridu nelbu din il-kriżi form b'suċċess aħna ħajkonna bżonn nerbħu mill-ġdid il-fiduċja tas-swieq finanzjarji aħna qegħdin nfittxu forum ġodda, mezzi ġodda biex nizguraw li ma neħlux flus fuq programmi li mhux effiċenti fl-Unjoni Ewropea. Għadna kull ma jagħmel huwa jwassal għażjed dejn. din l-introduzzjoni ta' din it-taxxa fuq il-servizzi eh, finanzjarji. Grazzi għati President, issa ngħaddu għal-rapport Florence, il il kelma l-sur Anan għal-minuta. Thank you, Mr. President. Grazie ħafna, President. Jena notajt li ton ta' ċert diversi kommenti li saru mill-summit tal-ħallis l-Europa li l-Gran Britannia tbedet mill-Europa li għana. Dana jitkelmu forma ek su desprezzativa ma jinaħseb li dak huwa bażi kostruttiva negozjati jien jekk jidher li jekk aħna mhux ħankunu parti eh, ta' dan it-trattat fiskali din few huwa ħaġa normali dak huwa l-forum eh, ġdid biex ikun hemm integrazzjoni forum fejn kwalunkwe armonizzazzjoni ta' taxxa jiġi trattat mhux biss għand l-unità ta' governanza ekonomika imma anki amalgamazzjoni politika żed wiesa biex ikun hemm hekk su kontenut li b'xi mod ieħor eh, ħadu s-sustanza bħal ċert annimali jieħdu il-kontenut ta' bajda minn ma jmissu l-oxra. Naħseb li dik l-informa kulħadd ikun kontent. Bla dubju il-konsekventi di jkunu kontenti u naħseb li u intkom eh, titilfu meħet li għat jikri li mux kontent imma jkolkom ġar iżjed kontent. Naddu s-kalma s-surtanok, Jina, jena votajt favur il-rapport Florence li għajti s-surtanok, laħar 20 sena rajna eh, eh, ownership ikbar u ikbar ta' eh, ta' mir elektroniku fil-ċittadini tanna u t-teknoloġija qed iżviluppa brata maġla biex tissodisfa il bżon li jem għal prodotti aħħarin Għallur ħafna drabi il-tamir elettroniku jkun hemm bżonn narmuh malajr. U dan ifisser dan ir-rapport eh, jgħid kif nistgħu neħlsu minn dan il-tamir u nirreċiklaw. Eh, Il-Parlament għandu jkompli jappoġġa eh, il-65% bħala oġġettiv u li biħ u kollu kollu fej jiġbor dat tip ta' eh, tamir bħal mobiles, per eżempju. Eh, ehm, jekk ikun hemm eh, rimi mhux kontrollat, jkun hemm effetti ta' venenużi u dan ma jirrispettax il-frontieri u aħna nagħmlu da b'rispett ċittadin. Grazzi ħafna surtanek issa ngħaddu għal Sinjura Pietkanin. Kannatan President, Jina naqbel perfettament ma di leġizlazzjoni li ħat permettina nilħu il-miri tal-Kommissjoni u ta' l-Unjoni Ewropea kollha dwar l-istrateġija l-materja prima. Aħna nannu ta' ċertu tipi ta' materja prima u ċertu matalli u ma ġenerali il-rizorsi ma skarsi fl-Unjoni Ewropea għalhekk nittamaw li din il-leġiżlazzjoni tippermettilna nilħu l-miri tagħni. Grazzi ħafna sanaddu għas senjura Bażescu. Grazzi ħafna jiena votajt favur dan ir-rapport għax jiena nħoss illi l-amendi li saru fid-direttiva iwaslu għal bidliet utli, speċjalment fil-mod kif jiġu miġbura l-oġġetti u l-kategoriji tal- l-oġġetti elettriċi u elettroniċi. Ħaġoħra hija l-istrateġija dwar il-promozzjoni tal-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid. Il-miżuri ta' għalfejn huma wkoll importanti sabiex naċċertaw li programmi ta' ġestjoni tal-iskart ikunu suċċess nitlob lill kummissjoni sabiex tippromovi l-iskambju ta' prassi tajba f'dan il-qasam l-awtoritajiet Rumeni għamlu pereżempju website li tagħti informazzjoni dwar il-ġbir u r riċiklaġġ ta' dan tamir elettriku u elettroniku fl-2007 aħna wkoll nidejna programm sabiex nitbru iżjed minn dawn l-oġġetti u dana kien suċċess. Grazzi ħafna ngħaddi issa sur Messarus. Grazzi ħafna. Dawn huma fost l-iskart li l-iktar qiegħed jiżdied fl-Ewropa, l-iskart elettriku u elettroniku hemm bżonn għalhekk nżidu riċiklaġġ tiegħu sabiex niġbru riżorsi wkoll ta' materja prima minn flok ma jagħmel dannu u ħsara għas-saħħa. Nafu li l-maġġor parti tal- residwi ta' dan il-tamir jiġi miġbur fl-Europa ma ma jiġix riċiklat. Għalhekk hemm bżonn illi intejbu din is-sitwazzjoni d-direttiva preżenti ma tiġix rispettata bl-istess mod fl-istati membri nafu illi hemm differenzi kbar bej pajjiż u ieħor u dinaq tidher fid-direttiva nfissew fir-rapport. Bekk jekk nimxu ma' rakkomandazzjoni tar-rapport, nżidu wkoll il-ġabra u r-riċiklaġġ u jekk innaqsu l press ukoll inkunu qegħdin inżidu iżjed il-possibilità ta' ġbir. Grazzi ħafna issa ngħaddi s-Sinjura Swinburne. Grazzi. Dan ir-rapport jidher li huwa bilanċat dwar x'irid jiġi deċiż fuq livell Ewropew u fuq livell nazzjonali Għalwejz l-element ewlieni ħajkun il-mod kif ħajġu kalkolat il-mira ta' ġbir. Il-mira ta' tinżam sal-aħħar tal-2013 mbagħad irid kunem hemm mira intermedja u mira ambizzjuża ta' 65% mill-2020 stati membri bħal tiegħi mbagħad ikollhom l-opportunità li jimmiraw lejn il-85 jekk iridu jkunu daqshekk ambizzjużi għalhekk jiena nilqgħu wkoll il-proposta tal-Kummissjoni li ħatejn il-dawk l-istati membri li qegħdin ibatu biex jilħu dawn il-miri permezz ta' eh, aġġustamenti transitorji Iridu ikun hemm riċiklaċċju naqsu l iskarta tal-tamir elettriku u elettroniku ma' importanti li rapport ma jkunx preskrittiv iż imma jagħti flessibilità lill istati membri sabiex jilħu l-mira li hija tajba għalihom u b'hekk jilħu riżultati pożittivi u l-impenn tal-istati membri jsir realtà. Grazzi ħafna, Sinjura Swinburne. Naddu issa. Assur Kelly. L-għadwa tajba, grazzi President, l-għanatina nishtiq nifraħ. Lil kollega tijaj Karl-Heinz Florence rapport tiegħu. Naħseb li ta' sewa me bieċa xogħol tajba. Dan huwa xogħol li ġi rikonoxxut mill il il-kellima kollha ta' madwar ta' mill-partiti kollha. Importanti li kif naraw iż-żjed ta' mir elettriku elettroniku fis-suq dawna jkunu jistgħu jiġu riċiklati u nwaffqu ċertu drawiet u mġiba bħal per eżempju mi l-esportazzjoni ta' dawn il-materjal f'pajjiżi terzi. Iridu jkun hemm riċerkraċ responsabbli sabiex anke ma jkunx hemm ħsara għas-saħħa ta' ċittadini tagħna ħadd ma jitlef minn affarijiet bħal dawn. Grazzi ħafna ngħaddi issa għas-Sur Tanok. Fuq il-rapport ta' Krista Klas, jina votajt favur il-rapport Klas dwar tqejt fis-suq u l-użu tal-prodotti bioċidali. Nemmen il-pakket huwa wieħed bilanċat u il-direttiva eh, tal-prodotti bioċidali tiġi irtirata u kun hemm alternattiva għaqwa. Fil-waqt li nżommu dawn il-miri tagħna fuq qudiem net, nżommu wkoll il- Kustjoni per eżempju, kustjoni tal-ingredienti attivi u jipermetina li namlu differenza bejn il-prodotti normali u dak problematiċi. Dan jib hemmhekk huwa importanti biex id-direttiva tkun effettiva. Naħseb ir-rekwiżiti ta' tikket għal pakket ta' kompromessa tal dawk l-affarijiet li jkunu trattati bil-bioċidi u regoli ta' ħarsin tad-dejta huma passi pożittivi u naħseb il l-mekkaniżmi ta' sim tad-dejta u għaw kol tajjeb kif nqjaf il rapport dana jevita d-duplikazzjoni ta' studji fuq l-annimali u l-użu ta' iktar vivisazzjoni li normalment jina ma naċċettax. Nasab li regoli għal daw il-prodotti jkunu ħafna aktar faċli biex jinfdemu u biex jiġu għalek infurzati, grazzi. Grazzi naddi issa, signura Bazzesku. Grazzi ħafna, President, jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex il-prodotti bioċidali u mażati fil-qasam tal-ikel tat-tessuti tal-kosmetika u l ekluzi ta' dawn il-prodotti għandu jiġi regolat mill-qrib. Għanna bżon ta' proċeduri simplifikati għall autorizzazzjoni tagħhom imma għandna fl-istess ħin inżommu wkoll livell ta' protezzjoni ta' saħħa pubblika naħseb li s-sistemi ċentralizzati tal-autorizzazzjoni kollhom impass pożittiv fuq livell Ewropew. Apparti minn hekk il-miżuri għal tikketjar sħiħ ta' prodotti illi jkunu trattati minn prodotti bioċili huma idea tajba ħafna xi permettu protezzjoni u informazzjoni għagwar iċ-ċittadini. Napprezza wkoll l-attenzjoni li qed tingħata għall effetti kumulattivi ta' dawn il-prodotti bioċidi Sissa m'għandniex kriterji analiżi u definizzjoni tagħhom għalhekk hemm hija ħaġa tajba li ħan imxil u din fuq dan ix-xogħol jkollna linji gwida ħjar min-naħa tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna ngħaddu issa Surjar. Grazzi ħafna President il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri issa. għandhom verżjoni ġdida tar regolament ta' prodotti bioċidi. Naħseb illi din hija ħaġa tajba u rridu naċċertaw illi tkun tajjeba għal produtturi rridu naċċertaw illi nżammu livelli għalijin ta' dawn il-prodotti fl-Europa. Mill-lat ta' bidja u importanti illi nippermettu li l-bioċidi jibqaw um, disponibli għabdiwa tagħna jekk naħseb li l-ħakna bilanċ tajjeb għal bioċidi sostenibli ma fl-istess ħin nevitaw li ikunem iżjed perikli. Bla dubju dina mhix l darba li l-Parlament Ewropa ħakku qed jiddiskutu din il-kwistjoni qegħdin nagħmlu progress grazzi ħafna s-Surjar naddi issa għas Sinjura Swinburn li jinżamm l-użu tal-prodotti bioċidi eżistenti minħabba li m'hemmx alternattivi ħaġa importanti għall-industrija djar tagħna u komunità kollha kemm dana ir-riżultat li rajna llum iżhom jaċċerta li jkun hemm livell ta' protezzjoni għall-ambjent tas-saħħa u għall-annimali tagħna. U importanti illi il-livell ta' protezzjoni jinżamm l-inqas kif inhu bħalissa biex jaċċertaw l-ogħla protezzjoni possibbli. Jiena l-isfantija huwa fil-fatt fil-biokimika u nilqa' l-fatt li ħajkun hemm analiżi ta' dawn il-bioċidi bil- Um, tiġdi tam periodu ta' 10 snin. Importanti li dan il-bioċidi xorta jkunu jistgħu jiġu użati, però b'mod kontrollat, speċjalment biex jiġu kontrollati il-pestiċidi li huma użati ħafna fil-bidja fil-reġjun tiegħi ta' Wales. Naħseb illi aħjar huwa l-użu sostenibli u responsabbli mill-proibizzjoni sħiħa Ovvjament, eventualment nittama li konna regolament li wasal għal suq wieħed fil-bioċidi fl-Ewropa kollha. Grazie, Signora Swinburne. Thank you, Mrs. Dismurn. Now um, we move on uh, Bove report and I give the floor to Mr. Tanok. Għat il-kelma sartonek, sur President, jina votaj favur ta' dan il-rapport fuq izbilanċ fil-katina tal-provizja tal-li kemmetan isu li il-bidja il bidja hija industrija tiswa ħafna flus u hemm domanda kbira tal-ikel ħser ikun diffiċli għal bidwi xi drabi biex jagħmlu dejjem profit. U dan ir-rapport jaraf dan il-fatt. Dan ir-rapport jaraf ukoll il-leġiżlazzjoni imposta minnha tal-Unjoni Ewropea li ta' sikwit tnaqqas il-kompetitività tal-agrikoltura u ma tgħinx. Fuq l-elementi prinċipali nsibu proposta li il-greening fl-ewwel pilastru għandu jkun ta' għażla. Rridu naraw ukoll ser tkun il-riforma ta' CAP eh, wara l-2013 għax dawn jistgħu waslu wkoll pis ieħor għal l-industrija meta kulħadd għandu jaħdem biex jipprova jimplementa miżuri li għandhom effett oppost. Grazzi. Grazzi tas-sew sur Tanok, nagħti issa l-kelma l-Onorevoli Pietikanen. Grazzi ta' sessu President. Mela, dak l-indu xjaqsam mal-tamir u kol elettriku, elettroniku, għamne għet nitkelmu kol fuq kwistjonijiet ta' rizorsi għall-Unjoni Ewropea kolla kemmi. Jina, pjuttos favur dan il-rapport li jiġbet l-attenzjoni dwar il-fat li aħna rridu nieħdu passi matul il-provista kollha tal-katina tal-ikel u anki naraw kif aħna nistgħu nassikuraw li s-sistema li qiegħda tiġi użata hija waħda effettiva. Aħna neħtieġu sistema effettiva sabiex bekk aħna nkun nistgħu naraw li għandna l-aktar eh, stokkiet tal-ikel b'saħħithom madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hu anke li nilħu l-anijiet li huma infasla u jieħdu konsiderazzjoni l-effetti fuq l-ambjent. Grazzi tas sew l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tas sew sur President jiena votajt favur dan ir-rapport. Għaliex jiena nemmen li fuq is-swieq agrikoli il- Mekkanizmu tal-press għandu jara li jkun hemm distribuzzjoni adegwata tal-profitti. Il-katina tal-ikel hija infasla minn nuqqas ta' komunikazzjoni u barra minn hekk insibu wkoll konċentrazzjoni qawwija ta' supermarkets. U ovvjament hemm ukoll diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom eh, popolazzjoni differenti li qegħdin pereżempju mbeda fil-muntanji u dawn jitgħu ħafna diffikultajiet jista' jkun hemm ukoll kundizzjoni diffiċli eh, biex anki jilħu iċ-ċentru u anki eh, eh, għalhekk ikollhom ħafna iktar space involuti. Allura x'inhu l-miżuri ta' kumpens għal daw it-tip ta' bdiewa? li jinsabu li għandhom daw it-tip ta' diffikultajiet minħabba l pajjeż għax il kundizzjonijiet li huma imdawra bihom. Hemm xi finanzjament li jista' jingħata mill-fond strutturali f'dan il-każ? Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Aħjar. Grazzi tassew, Sur President, din il-proposta il ta' inizjattiva propja mill-Kumitat Agrikolu naħseb li hija tajba ħafna. Dawn l-aħħar snin l-ispejjeż ta' produzzjoni fil-fatt żdiedu ħafna aktar mill-prezzijiet ta' produzzjoni u għalhekk għandna bżonn eh, sitwazzjoni stessa l kulħadd fis-swieq għalhekk għandna eh, ekonomija bażata fuq is-suq soċjali u dan ifisser li l-politiċi u l-politika għandhom jieħdu azzjoni meta aħna ma jkollniex kundizzjoni ġusta aħna għandna problema fil-bidja fejn ħafna irtsit qed jeżistu u hemm ħafna konċentrazzjoni ta' art fidejn ftit minn nies u għalhekk miex ħaġa ġusta li e, fuq l-imprizi iż-żar, irridu niprovadu aktar informazzjoni fis-swieq u anki rigward il-prezzijiet liġi antitrust titiġi indirizzata wkoll għax dan kollu mhux ġust. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Jar, sanat il-kelma l-Onorevoli Kelly. Grazzi tassew, għal darboħra jina kont kontent li stajt nivvota favur dan il-rapport u anke li nismaw niparteċipa fid diskussjoni li saret fuq dan is-suġġett. Id-diskussjoni kienet ta' bilħaq waħda verament tajba u fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin nindirizzaw din il-problema kbira. Dan għaliex il-kwistjoni ta' profitti li qed isiru mill dawn l-industri multinazzjonali hija kwistjoni qibsa ħafna u hemm profitt żgħar ħafna li qed issir mill-bidwi waħdini u xi drabi qasem il profitt xejn u allura din hija xi ħaġa li rridu nikkoreġu. U rridu inwaqfu prassi ħżiena u anki dak li għandu xi qassan speċjalment għal dawn il-kwistjonijiet prinċipali għaliex aħna rridu nikkoreġu dawn l-affarijiet u f'dan il-każ aħna ikollna trattament ġust għal bdiwa tagħna. Irridu nieħdu azzjoni għaliex sal-ġurnata tal-lum u l kumpaniji ewlenin, kumpaniji gbar li għedin jigwidaw kollox u din mish ħaġa ġusta. Grazzi ta' sewna Rivoli Kelly, sanadu rapport tal- l-sbilanċi fil-katina tal provvista tal-ikel u nati il-kelma l-sur Kelly. dan huwa suġġett simili għal dak li konna nitkellmu qabel u l-istess kwistjonijiet japplikaw. Hawnhekk nixtieq nisħaq li iva ta' bilħaq irridu nindirizzaw din il-problema fuq il livell tal-produtturi u b'mod partikolari il-multinazzjonali. Jekk nagħmlu dan u nistabilixxu eh, bilanċ għal kull persuna li tħossem fil-katina tal-provista tal-ikel naħseb li qed nagħmlu xogħol tajjeb u biċċa xogħol kbira per ridu nużaw l-isforzi kollha tagħna. Grazzi tassew. Grazzi tassew Sur Kelly. Issa għandna il-nadwa l-istrateġija tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea u nagħti l-kelma l-Onorevoli Anan. Grazzi tas-Sur President l-ispazju dejjem jeżerċita ħafna maġinazzjoni minn eh, ħafna persuni li jixtiqu l-integrazzjoni Ewropea. Isa simbolu ta' virilità li eh, tiħu post l-Ewropa fid-dinja kif qal is-sur Xirak il-proġett u kif diskriva il-proġett ta' Galileo. Isna qed naraw xi ħaġa ta' imperjaliżmu hawnhekk. U din Eh, rajnija minn ħafna presidenti Franċiżi suċċessivi som qegħdin eh, fil-qamar. Isna għanna simbolu verament ċar l-aħħar elezzjoni Ewropea li kellna biex nippubblikawha fil-Renju Unit aħna kellna kaxxa tal-voti. Hemmhekk huwa miktub moċar kif saret l-Unjoni Ewropea m'għadix jisa eh, l-bot maqtuwa remota. Anki ek kif saqajkom ipoġġu mal-art intom tistaw tkunu edin għal-kem mal-art imma għajnejkom ikunu fisħab. Grazzi. Issa, grazzi nat il-kelma l-onorevoli Tanok. Mikrofon jek jieġbok. Jina votajt favur il-rapport il tas Sur Patricello għal xaw tlet punti li l-Europa tista' tagħmel biex tikkoordina l-istrateġija tagħha. Il- l-appalti kollha l-kuntratti kollha tal-inġiniera tagħna jkunu jistgħu jtejbu il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini tagħna. Pereżempju s-satellita tal-GPS eh, ħafna eh, nies li jsuqu fit-toroq jistgħu jużawha dan u dum tkun jista' u ukoll eh, innovazzjoni u amministrazzjoni aħjar ta' traffiku fit-triq. Hemm ukoll kwistjoni ta' dbaħi u importazzjoni u esportazzjoni l-ekonomija Ewropea nappoġġa wkoll il-monitoraġġ Ewropew għall-ambjent u proġetti ta' sigurtà li joħolqu kapaċità għall-osservazzjoni tal-art u benefiċċji ambjentali nittamaw li dan jiseħ madana kollu nappoġġa wkoll ir-rapport tat-talba għal GMES biex tiġi finanzjata mill-qafas finanzjer multi annwali u li din jiġi finanzjat barra l-budget tal-Unjoni Ewropea u jinnaqas il-pisa amministrativ fuq l-istati membri f'dawn il-dan iż-żmien ta' austerità. Grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Tano, kissa nagħti l-kelma l-onorevoli Swinburne. Thank you, Mr. Grazzi tassew, Sur President. Il-rapport fuq l-istrateġija tal-ispazju għall-Unjoni Ewropea tagħmel tagħti sens il-proposti f'qasam fejn il riżorsi tal-Istati membri jkunu jistgħu imur kemm xiktar lil in. Billi jkollna strateġija tal-ispazju din tiffaċilita il sin ta' riżorsi u intelligence sabiex aħna nkun nistgħu nagħmlu eh, progress li tista' tkun ta' benefiċċja għall-Unjoni Ewropea u lil in ukoll tajjeb ħafna dan ix-xogħol għaliex aħna din naħdmu f'dinja li hija innovattiva u l-istrateġija tal-ispazju tista' twassal għal innovazzjoni tanka għal kostitwenti tagħna. Strateġija tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea toffri eh, aċċess indipendenti għall-ispazju li huwa affarijiet li huma li hija xaġa tajba. Anki il-proġett ta' Galileo, sistema ta' navigazzjoni li tejn il-preċiżjoni ta' pożizzjoni tu postijiet fl-Unjoni Ewropea u din hija żgur ta' valur miżjud. Grazzi tassew, Sinjura Swinburne. Issa għanna rapport tas sur Karonna rigward kif nevitaw il-ħela tal-ikel. Nati l-kelma lill-Onorevoli Hanan. Grazzi tassew, Sur President. Id-dittatorija ta' Lushenko fil-Belarusja hija Eh, l-aħħar ħaġa li tissejja bħala ex Unjoni Sovjetik, però nħarsu l-politika agrikola tagħna bil-pjanijiet ċentrali li tappoġġa l-prezzijiet tajnuna, aħna kemm il-darba repetejna l-każ kontra CAP, il-dannu terribli tkawża li pajjiżiet jiżviluppaw speċjalment fl-Afrika il-mod kif hija disproporzjonata fuq l-effetti ta' u l-konsegwenzi tagħhom fuq il-fqar hemm distorsjoni qawwija ta' inċentivi fil-pajjeżaġġi u fil-kampanja u timmina il-pajjiżi tagħna bħal tiegħi għax aħna esportaturi tal-iker. Però hemm bżonn aktar studju il-mod kif il cap tagħti finanzjament il ċertu nies fi stati membri u dawn mhumiex bdiewa, għalmenu mhux neċessarjament, il-ħlasijiet saru maqtuwa mill-art ħafna satturi pubbliċi, istituzzjonijiet, NGOs u anki individwi onja li qegħdin jirċievu eh, ċekkiet ta' sussidju. Iġbri, aħna, l-Unjoni Ewropea l-menu kisbet il-fiduċja ta' persuni importanti fċertu stati membri. Dan huwa l-aħjar mekkaniżmu biex wieħed iqassam il-flus mill-fqar għal-on, għal-nis li umon. Jammissa naraw il riżultati meta jkollna daw kwistjoni ta' bailout. l il Tannock, sur President, jina evvutajt mal- grupp tijaj tal-ICR għal suġġerimenti li saru mill-rapport ta' sur korona fil-ekonomija preżenti u popolazzjoni dejjem qed tiżdied u b'firxa ta' ġuħ fl-Afrika aħna rridu naqsu il-ħela tal-ikel u dinja kwistjoni li dejjem qed isir aktar importanti u li nużaw prassi aħjar u koordinazzjoni aħjar bil-stati membri nħoss li waħda mill-aktar affarijiet importanti misħoq minn dan ir-rapport u għal-fatt li ir-regoli ta' beħ baxx fis supermarkets mhumiex qegħdin l-istess fl-Unjoni Ewropea. Importanti li, li min ibih li ikel bih bi prezz Bax hekk kif ikunu qegħdin jilqu id-data ta' skadenza tagħhom. Dan huwa li jisseħ normalment fir-Renju Unit xieċertu stati membri hemm proibizzjoni li wieħed inaqas il-prezzijiet u qed jagħmlu din il-prassi illegali. Nispera li però li jkun hemm kooperazzjoni mill-istati membri u din il-prassi titbiddel. U mbagħad nixtieq nirringrazzja li il- Naqbel mal-onorevoli ħanan li riforma radikali ta' CAP essenzjali. Issa nati kelma l-onorevoli Piper. Grazie ta' sew sur President. Jina kont kontent li nivvota favur dan il-rapport fl-Unjoni Ewropea kważi design miljun tilnellata ta' ikel moħli xaġa inaċċettabbli f'dan l-Unjoni Ewropea, kważi nofs l-ikel jispiċċa bħala zibel u din hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha u qed nitlob li kummissjoni hawnhekk sabiex tagħmel analiżi aktar bil-qrib tal-kawżi ta' dan kollu, rridu verament nħarsu aktar breqqa u namlu analizi bej differenzi tal li jeżistu bej l-istati membri rridu nkunu responsabli dwar dan kollu għalhekk aħna bħala politiċi rridu nasbu dwar xi ħaġa aktar interessanti. Irridu nieħdu u nagħtu ħarsa lejn iċ-ċiklu tal-ħajja ta' ikel li jimbiħaw fċertu dati u jridu jizdużaw sa ċertu dati li waslu għal-ħela u kol. Fil-Polonja minn flok il-data meta, l-affarijiet jridu jimbiħaw, jridu, aħna nikdbu id-data ta' meta l-ikel għandu jġu kun smat. Iġifri aħna rridu nitalmu minn pajjiżi oħra li irridu nġibu ruħna b'mod aktar sostenibli bil-likel. Nati l-kelma l-onorevoli Bazesku. Grazzi ħafna, President. Jena votajt favur. Il-rapport karanna. Anke minħabba twissijiet tal-FAO dwar l-isbilanċi globali ta' produzzjoni tal-ikel nemmen li aħna nippromuovu agrikoltura ta' kwalità. U ma dan ukoll irid ikun hemm konsum responsabbli u nevitaw il-ħela dan ifisser li wkoll nkunu aktar qed niklu tajjeb iktar nutrittiv. Għandha bżonn ta' dritt fundamentali ġdid ta' ċittadini Ewropej u globali kollha fuq dan is-suġġett. Aħna naħlu madwar 180 kg tal-ikel per kapita kull sena u din hija fi żmien meta s-Somalja ilha tbagħt il-ġuħ issa l kważi sitt xhur il-malnutrizzjoni hija problema kbira fis-Somalja speċjalment fost it-tfal u jiena nemmen ukoll l-2014 ta' tkun is-sena biex niġġieldu l-ħela tal-ikel. Is-Sur Peter Jar, grazzi ħafna President. Il-Parlament Ewropew indirizza kwistjoni importanti ħafna fil-pajjiż industrijali li hija l-ħela tal-ikel. Jiena kuntenti li indirizzajni għad ħaġa x'hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar nofs l-ikel illi ma jiġix ikkun smat. U minn flok jispiċċa jintrema. Ikolli ngħid lis sur Piper illi aħna Tassaw għanna naħsbu f'xi ħaġa aħjar dan huwa rapport illi huwa mniexi fid-direzzjoni tajba però tassaw għanna bżonn indirizzawh kif suppost nsibu mezzi aċċettabbli għas-soluzzjoni. Bħala bidwi jiena inħoss li hemm bżonn inħarsu lej aspetti oħra ta' din il-kwistjoni affarijiet li mhumiex tajbin għall-ikel u ma jistgħux jintużaw laqqas għall-alf u għalhekk dawn l-affarijiet li għall-inqas ma ġiġ mittikla jintużaw għall-alf. Grazzi, s-surjar naddu għas-Sinjura Swinburne, grazzi ħafna President, minħabba pressjoni li għanna fuq il diwa tagħna sabiex jipproduċu iktar ikel binqas riżorsi importanti li naraw kif nistgħu nevitaw il-ħela fl-ikel. Il-popolazzjoni globali hija mistennija tikber għal 9 triljuni sal-2050 miġrus maquda għalhekk jagħmel sens li naqsu l-ħela tal-ikel bħala parti mis-strateġija tagħna Jien rrit li kun hemm strateġija koordinata fl-Ewropa kollha b'netwerk li jiffaċilita l-iskambju tal-aqwa prassi dwar kif tista' innaqsu l-ħela. Dan il-netwerk għandu jikkoordina koll il riċerka u l-iżvilupp u jittejjeb it-teknoloġija trattament ta' prodotti ta' Sky, speċjalment dak għandu x'jaqsam ma' ġenerazzjoni tal-enerġija. Hemm bżonn li l-industrija wkoll ikollha sem fi tnaqqis ta' ħela tal-ikel, speċjalment dak għandu x'jaqsam mal pakkettjar per nixtieq li nara aktar affarijiet innovattivi dwar l-użu u l-ħela tal-ikel ta' kuljum aħna għanna bżon naċċertaw illi s-soluzzjoni tas-suq ma nitfixklu għamx u minn flok nżidu ehm, leġizlazzjoni wis komplikati. Grazzi ħafna is-sur Kukan. Grazzi President, il-kustjoni tal-ħela tal-ikel hija problema Ewropea dejjem tikber. Problema edha fil- katina ta' professa tal ikel kollha kemm hija hawnhekk nilqa' l-proposta ta' Kummissjoni Ewropea sabiex naqqas Neħela tal-ikel tal-2020 tamal il-rapport li għadna kif votajna u li votajt favori jgħati semu sabiex laħaq dawn il-miri. Jiena fil-klimi komissarju Janes Potoċnik ngħid li f'dawn is-sitwazzjonijiet fi ħafna pajjiżi madwar id-dinja kienu qegħdin nibatu nuqqas fl-ikel il-ħela ta' l-ikel fl-Ewropa hija ħażina u responsabbli mod soċjali, ambjentali u morali. Il-persuni għandhom ikunu jafu aħjar mhux dwar biss il-kawżi u l-effetti tal-ħela, imma dwar il-mod kif jistgħu jnaqsu l-ħela jiena nappoġġa it-talba tal-Parlament il-2013 tkun is-Sena Ewropea kontra ħela tal-ikel sabiex inkomplu nalmu l-pubbliku dwar din il-kwestjoni. Grazzi ħafna, Sur Kukan. Issa, Is-Sur Kelly. Eh, eh, Grazzi tassew, Sur President. Meta għamilt dan ir-riċerka tiegħi fuq dan is-suġġett, jiena kont verament maħsud bil-ċifri hemm ħafna djar li qegħdin jaħlu madwar 1000 euro ikel fix-xar sena u din hija xi ħaġa verament li tħassibna. Hemm ukoll statistika li ħażditna ħafna li 60% fil-mija ta' likel intrama u 60% hija rigward uh, il-taħwit ta' dati li jkun fuq it-tikketta u anki irridu nagħmluhom aktar konxi l-konsumaturi tagħna. Aħna rridu nħidu konsiderazzjoni l-emissjonijiet ta' li jinħolqu meta wieħed jipproduċu l-ikel u anki il- l-amministrazzjoni aħjar tal skart bioloġiku. Ġifir rridu naraw xħanamlu dwar dan kollu, grazzi. Grazzi, ta' sew l-axar kelli manna is l-onorevoli repo. Grazzi ta' Sur President, jiena nixtieq nifraħlek tal-li inti l-ewwel net ġejt elett bħala President jiena irrevotajt dan ir-rapport għaliex nixtiequ naqtaw il-ħela tal-ikel. Hemm ħafna nies li qegħdin jgħixu taħt il-linja tal- tal-faqar u ovvjament għalhekk irid tkun hemm distribuzzjoni aħjar tal-ikel hemm ħafna nies li ehm, ibatu mill-malnutrizzjoni għax ma jiklux tajjeb għax mandomx biex. Hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ħafna ċittadini bat jitfaw madwar 180 kilo tal-ikel fis-sena u dawn huma prodotti li nistgħu ngħidu eħe jistgħu jittieklu. U il-rimi ovvjament ikollu eh, effetti negattivi ħafna fuq l-ambjent. U allura din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw, rridu nieħdu passi u miżuri fuq dan anke fuq il-ħela tal-ikel li jista' jiġi mikul jista' jittik għax ma tamirx sens din il-ħaġa. Għas termini ekonomiċi jisna narmu l-flus. Grazzi tassew onorevoli Repo. Mela nista' ngħidilkom li jien rċevejt minnaħa tal-Kunsill l-ewwel konferma minnaħa tal- l-ewwel pożizzjoni li tlaħqet wara l-ewwel qari dawn ser jiġu adottati fil-